La seduta è aperta. Seduta miftuħa. E is Anderson qed jitlob il-mikrofonu biex jagħmel point of order. Anderson il-mikrofonu fidek. Thank you, President, and good morning. Grazie, President nsellem il-kulħadd u nitlob skuża. Kienet deċiżjoni diffiċli, però jiena xtaqt Namr il-punt illi id-deċiżjoni biex il-vot posponu għad-delegazzjoni tagħna hija problema kbira kif tiġi perċepita mill-ċittadini tal europa L-jumma imħazbin ħafna fuq dan il-punt.